passons donc au vote. Naddu għal eh, votazzjonijiet. Ser nkunu qegħdin nivvotaw fuq ir-rapport Morer dwar il-grupp internazzjonali ta' studju fuq il-gomma dawk favur? Kontra? Jastienu? Għaddit. It-tieni rapport dwar id-drittijiet tal-persuni li kun qegħdin jivvjaġġaw bil-linji tal-radju. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-rapport Rakko, il-rikjesta drittijiet Dak favur? Kontra? Memx votazzjoni nominali, ser dak favur? Kontra? Jastienu? Addit. Issa edin naddu għattini rapport rakku dwar it-talba għal ħarsin tal-immunità parlamentari favur kontra? Jastienu? Għaw xaħat jishtiq jitkellem? Għaddit il-kelma ta' dik il-kelma ta' dik il-kelma li l signora President forsi jista eh, technician jieġi għaw biex jirranġali l-buttuna ta' votazzjoni tijaj grazzi t-tini l-trap report dwar l-istess suġġett dawk favur kontra jastienu għaddit. It-tielet Rapkej Report favur kontra jastienu għaddit. Il-votazzjoni miftuħa din hija r-raba Dan wara rapport rabkej, votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-rapport Tavares, il-kelma l-sur Tavares. Grazzi, Signora President. Il-votazzjoni li qed nadottaw illum hija kwistjoni importanti dwar popolazzjoni l-iktar vulnerabli ir-rifuġati. Domna sentejn biex nilħu dan il-kompromess din hija proċedura ta' kodeċiżjoni iżda dan mhux il-każ mingħajr ebda skadenza fl-ewwel qari din hija deċiżjoni ta' ko-indeċiżjoni eżis kollegi tal-Parlament, eżis kollegi tal-Konsil, ftehim interistituzzjonali jaf isib mezz iktar effikaċi u ġust biex il-liġi titfassal fl-Unjoni Ewropeja. Grazzi, grazzi, Sun Tavares. Mem ebda proposta għal-emendi, il-pozizjoni tal-Kunsil hija adottata f'konformità tal-artiklu 74 il-President sa jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-President tal-Kunsil wara nofsinhar tal-lum. Naddu għal-rapport Moreira dwar il-kontroll ta' esportazzjonijiet e trasferiment sensorija u transitu ta' oġġetti bużu doppju. Memx, mem ebda emenda il-pozizjoni tal-Kunsil hija adottata.